l-ebda funzjoniet oħra li huma kompatibbli ma' xogħol tagħha fil-Parlament Ewropej. Fuq l-aġenda tagħna għandna mistoqsija orali tal-Kummissjoni li dwar l-interoperabilità tal-bejn iċ-charges tal-mobile. Naddi il-kelma lill-awtur eh, Sur Kapato. Grazie, Signora President. Il-sujġett eh, li qed nitkellmu dwaru l-lum huwa ċar ovvju għanna 500 miljon betu ieħor telefoni ċellulari attivi fl-Ewropa U tletin tip ta' charger differenti. Lan tekniku ta' din id differenza i huwa eżistenti. Mem lebda raġuni teknika. Qed nitkellmu biss fuq eh, għajn minnaħa ta' spekulazzjoni zleali minnaħa tal-produtturi u minnaħa l-oħra qed naraw dannu ambientali pjuttost ovju għaliex minħabba din in-nassa għad-dannu tal-konsumatur għanna mijiet ta' miljoni ta' chargers illi jintremew fl-ambjent eh, li eh, ovvjament idumu sentej tlieta qabel dawn jiddisċarġaw u mbagħad il-Kummissarju Verhoeven irrisponda għal eh, mistoqsija tagħna illi kienet titlob intervent ta' standardizzazzjoni ta' dawn l-istrumenti. Ullum, għedin nitolbu l-Kommissarju sabiex eh, jajdinna fejn u masanna. Triq possibli hija li jkun hemm autoregolamentazzjoni ġifieri illi il-produtturi ta' telefoni u ta' chargers ikunu jistaw fi żmien qasir jaqblu sabiex eh, iwaqfu standards illi iwaqqaf darba l dejjem din is-sitwazzjoni li hija ridikula u li tagħmel dannu kbir. Pero, komissarju Verhoegen, nistaw nadulek mill-bidu illi kol garanzija ta' autoregumentazzjoni li produtturi irridu jgħatu irridu nitrattawa b'mod ċara għal dak xaqsam intervent ta' regolamentazzjoni f'każ li risposta ma tkunx sodisfaċenti. U l regolamentazzjoni m'għandix titratta biss telefoni u chargers biss imma eh, anka tamir digitali ieħor li għalihom hemm l-istess problema. B'dan il-mod l-Ewropa tkun qiegħda timponi u ħaniqafaw, Sinjura President, standards li fl-aħħar nistgħu nimponuhom pala standards dinija. Dinija okkiżjoni kwestjoni teknika ma importanti ħafna għal konsumaturi Ewropej. Grazzi. Monsieur le Commissaire. Kommissarju. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten. Präsident, Signori, membri ta' il-Kamra, Jena nista' ninforma l-Parlament li qed nagħmlu progress f'dar l-armonizzazzjoni tal-charges tal mobile fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja s-Sur Kapato, eh, Sur Mandels għal l-impenn tagħhom biex isibu soluzzjoni għal il-problema tal-ċittadini tal-Ewropa. Din hija problema għal kulħadd. Problema ta' kuljum jiena naqbel miha kompletament, naqbel magħkom kompletament aħna rridu intemmu dil proliferazzjoni ta' charges tal-mobiles u jkonna model wieħed standardizzat biex ta' charger. Mijiet ta' miljuni ta' chargers u adatturi eh, fl-Europa hija wapis mhux aċċettabbli fuq l-ambjent u fuq il-konsumatur. Kull darba li wieħed jitlef eh, jixtri mobile phone ġdid irid ikollu charger ġdid. U anke jkollok modell mill-istess produttur ħafna drabi ma jistgħux jiġu ċarġjati bl-istess charger. Din hija mhux ħaġa ġdida, ma dana kollu għanna nkunu konxi li wieħed meta wieħed jiċċarġa mobile Dan huwa mhux ħaġa eh, sempliċi, teknikament hija ħaġa komplikata. Ftit snin ilu it-teknoloġija ma kienx matura biżejjed biex ikun hemm standardizzazzjoni, ikun hemm riskju jekk ikollok charger ħażin biex tiċċarġja il-mobile eh, jisħon iżejjed jew inkella jinħaraq. Issa mem l-ebda raġuni teknoloġika biex ma jkunemx eh, eh, charger għal mobile farmonizzati jiena ħadd il-passi neċessarji biex nikkonvinċi l-industrija biex eh, jagħmlu charger standard għas-suq. Jiena għandi kull fiduċja li l-industrija tagħmel dak li hemm bżonn biex dan tirranġa l-istituzzjoni ovvjament iridu jgħodu attenti x'qed isir u fl-ebda ċirkustanzja manna neskludu l-possibilità li ndaħlu leġizlazzjoni. Safrattan, l-axħar kongress tal-dawk li provdu networks f'Barcellona irnexxinna eh, ġalu għom u weduna li sal-2012 il-maġġoranza tal-mobiles ikollhom charger standard, imma dakka ħaġa tajba ma mhux biżejjed Kommissjoni tixxi li daw il-chargers ikunu armanizzata, bazata fuq standard uniformi u li huwa li jkunu kol vinkulanti għall-industrija. Il-Kommissjoni tipprepara li tippretendi li tkun preparat memorandum vinkulanti li jiġi format mill-produtturi prinċipali biex jagħtu eh, eh, sigurtà li fil-ġejjini iċ-chargers eh, jkunu jistgħu jiċċarġjaw mill-mobiles kollha u l-mobiles kollha jiġu moqdija minn dan iċ-charger standard u l-Komissjoni disposta tagħmel leġislazzjoni jekk l-industrija mhux disposta tagħmel dan volontarjament. Meta niġu għal kameras u l-MP3s wieħed jimmaġina li darba jirnexxinna nagħmlu hekk għal-charges tal-mobiles dan isiru wkoll. Jekk din ħaġa li ma ssirx, allora dak il-każ ikollna nieħdu l-passi leġislattivi. Il-Kommissjoni tagħti importanza kbira l appoġġ tal-Parlament f'dan il-każ ħalli nkunu nistgħu nittrattaw nsolvu il problema Grazzi. Nous allons entendre les orateurs au nom des groupes. President, issa fisem il-gruppi, fisem li pipi, Surrubi, għal zoċ minuti. Grazie ħafna, Signora President, grazie Komissarju Ferħogan, Signori. Illum nistaw nċelebraw il-ġurnata tal-Mobile Phones eh, tal-Europa għax bil il-Kommissjoni u l-Kunsill eh, eh, ftemu fuq il-regolament tal-roaming għanna soluzzjoni tajba u dan jfisser li kun hemm tnaqqis fl-ispejjeż U din ħaġa tajba meta għandna għanna Għandna wkoll programm eċċellenti għal chargers Naħseb għat-ċittadini Ewropej din hija ħaġa importanti ħafna meta nitkellmu meta nittrattaw il-kwistjoni ta' chargers wieħed irid jiżgura li jkun hemm tikketti adekwati dwar il-klassi ta' effiċenza palmanna eh, fil-kas tal friġis biex inkunu nafu kem eh, kem jikkonsma ċarġer għandu jikunem eh, sistema ta' li jaqaf waħdu li darba il-mobile ikun iċċarġjat allura ċarġer jaqaf waħdu. Naħseb li huwa importanti wkoll li konna istituzzjonijiet biex jiżguraw l-istandardizzazzjoni biex huma jippreparaw proposti li jippermettunna li nkunu nistaw nimplementaw da kollu li qed trattaw. Naħseb eh, li kif qalet il-Kommissjoni għandna nippruvaw forsi li sapril eh, naslu għal regolamenti volontari inkella jekk ma jissirx indaħlu eh, regolamenti tekniċi. Mhux faċli ovvjament nafu li hemm Eh, konnessjoni bej ċarġer u l-mobiles imma naħseb li l standard tekniċi jistgħu eh, jissodisfaw din il-problema. Hemm il-kwestjoni ta' socket ukoll għax nafu li eh, hemm problemi fuq l-standardizzazzjoni Ewropea għandna bżonn proposti, mhux problema Ewropea biss imma hija problema ġenerali dinjija l-organizzazzjoni tal-standards internazzjonali nistaw ninvolvuha biex tagħti soluzzjoni globali. Grazzi ħafna. Tajt il-President issa fisem is-soċjalisti eh, sur Tikaw, l-Onorevoli Tikaw, Signora Tikaw. Grazzi ħafna, Signora eh, President, Kommissarju, Signuri, Is-suġġett li aħna qed nittrattaw illum tajt is-Sinjura Dikaw hija ħaġa li tħassab ħafna liċ-ċittadini Ewropej. L-2009 huwa s-sena ta' kreattività u innovazzjoni. Jekk dal-ftejn eh, jiġi format eh, volontarjament, minn naħa tal-produtturi tal-mobiles naħseb dak tkun pass tajjeb fid-direzzjoni tal-armonizzazzjoni, ma l-ewwel qabel kollox naħseb li għandna bżonn li jkollna standards tekniċi komuni u importanti ħafna għal għall-istituti eh, Ewropej responsabbli għall istandardizzazzjoni li daw ikunu involuti ħalli biex ir-riċerka tkun tista' tiġi applikata f'dan is-suq. Naħseb li huwa importanti wkoll li wieħed jorganizza kampanja biex il-konsumaturi ikun konxu ta' qed jiġri Mux bizzejiet li aħna eh, li konna tikketta tajba għal-mobile biex jirrifletti l-efficienzi enerġetika tagħha. U importi wkoll importanti wkoll li ikonna kampanja ta' informazzjoni għal-konsumatur biex tijom informazzjoni dwar it-tip ta' ċarġa li għandhom bżonn jużaw. L-2012 eh, dal-waqt neħlu fih U jekk naħseb li jekk il-produtturi investu dat tip ta' charger ta' mobile ġdid, naħseb li jkun possibbli jinkun nkunu nistaw naslu għal eh, dik id-data għalla volja ma tantx baqanna. Jien nixtieq ngħid ukoll li għaw ċerta applikazzjonijiet fit suq hemm ċerta chargers ta' mobiles li permettu li l-konsumatur jitċarġa eh, zewċ mobiles jew tlieta għalla volja dawn ikunu mobiles ta', ta kumpaniji differenti u daw il-tip ta' mobile differenti jista' jiġi ċarġat fl-istess ħin naħseb li jridu ninvestu iżjed fil-riċerka li eh, provdin riżultati aħjar, speċjalment ti għandok l-nixaqsam komunikazzjoni u IT. Sar ħafna progress Seba eh, program AFAS għal riċerka u l izvilup ġa allokat ammont importanti għal dan, imma nħoss nemmen li ma eh, minnix bizzejt investiment. Naħseb li dan il-protokoll li ħajġi firmat mal-produtturi u għandhom ikun assoċjat mal-standards komuni. Issa naddu għal-liberali eh, l-onorevoli Manders. Grazie ħafna, President. Eh, Grazzi, għedin nitkelmu dwar kwestjoni importanti ħafna għal konsumaturi ġifiri standards għal chargers tal-mobiles jiena favur suq intern u favur il-limitar ta' intervent pubbliku li jiggarantixxi għażla għal konsumaturi. Fil-preżent il-konsumaturi m'għandhomx għażla meta jixtru mobile jridu jixtru charger li jaħdem il-charger li jirrita lill-konsumaturi. 300 miljun euro fis-sena jintef um il konsumaturi fuq dawn it-chargers. U dawn it-300 miljon euro fis-sena iwaslu għal impatt eh, eh, konsiderevoli ambientali, mhux qed nirreferi biss għal konsum tal-enerġija. Mal-kollega Marco Coppato għal snina minna riċerka tlabna standard tal-komunità U rajna l-Komissarju id-disciplina u regola il-kwistjoni billi prova jinkludi l-industrija u jisib soluzzjoni fuq livell volontarju. Jekk le se jkun intervent leġislattiv. Xtaqt nifraħ ukoll b'mod ulterjuri pala liberali jina kontra l-obligi però favur il- li ninkludu eh, anka dawk il-persuni li jixtiequ li nirreġistraw progress bla dubju fil-ġejjeni il-ċittadini se jaraw il-valor miżjud f'dana kollu. L-industrija jekk issib soluzzjoni tkun qed tagħmel pjaċir kbir il-konsumatur u anka lid-dinja politika. Nishtiq li fi żmien qasir irnexxina mhux biss insibu standards għat-chargers tal-mobiles imma wkoll għal tamir elettroniku ieħor. Għaliex tiddejja ovvjament, meta titlaq mal-familja għal minn il-ġimgħa u miegħek trid tieħu 30 charger. Mbagħad jekk nsejtija jnara l-oħrajn x'għandhom Onesta nara li ma nistax nuża ħaliex iċ-ċarġeri huwa għal ditta waħda biss, però nifraħ il-Kummissarju u nisperaw li kollox jitwal qabel il-2012. U nittamaw ukoll li jkun hemm intervent immedjat jekk l-industrija ma twettax dak li wedet, xtaqt eh, li nħallu dal-bib miftuħ sabiex l-industrija tkun involuta għaliex naħseb li wasanna viċin soluzzjoni. Donc nous allons passer à la procédure. Mux għetna l-ordovri nibler, ma mela naddu immedjatament għal-kerċ ti għaj. Istur Rubik, jishtiq jgħaj ċaħġa. Grazie ħafna, President. Għanna għandim s soqsija sur Verhoeven. Għanna eh, l-USB2 interface li jista' jiġi użat għall elektriku u għad-data. Taħseb forsi ma tistax tkun eh, soluzzjoni l-konnetturi USB. Il-Komissarju. Eh, Notajt dak il-punt dik hija ħaġa jiena xtaqt nagħmel referenza għaliha. Eh, għalhekk jiena għalhekk jiena eh, mx mħasseb wisfu l-kwestjoni, ma naħsibx li ħanam l-affarijiet diffiċli għall-industrija. għandna l-teknoloġija USB u l-esperti qed jgħidu li dan l istandard huwa tajjeb għal kull tamir li wieħed jista' jżomm fidu. mux għall affarijiet forsi għattamir kbir imma dak li wieħed jista' jżomm fidu wieħed jista' juża il teknologi USB. Nasib dan huwa risposta assurtika wkoll l-istandard li qed jagħmel referenza li ġa jeżisti. Apparti minn dan, onorevoli tikaw, ħafna xogħols qed isir eh, dwar eh, l-konsum ta' enerġija u elettriku u l-impatt li għandu fuq l-ambjent, ovvjament. U din hija ħaġa li aħna ħnittrattaw eh, meta nkunu qed inħarsu lejn l-implementazzjoni tad direttiva li titratta il-kussjoni ta' prodotti li konsumaw li konsumaw l-enerġija. Hemmhekk ġasaru saru b'xi proposti l-aħħar punt għasur ubik l-idea ta' switch off automatiku li għaf waħdu ħaġa tajba, mhux ħaġa li tapplika biss li charges imma tista' tapplika wkoll għal ħafna affarijiet oħra u l għed qed tistudja dan il-punt u aħna għun informawkom dwar ir-riżultati tax-xogħol tagħna. Il-President, grazzi ħafna mela eh, Ek laqna dan il-punt ħanaddu s-mistimis rekomendazzjoni għattini għari tal-saru l-atfort dwar Instruzzjonijiet eh, konsulari komuni eh, dwar element ta' identifikazzjoni għal visas. Eh, mela, naddu sa' għall-onorevoli Lotford.